15 Hansel House ġi dikjarat ammissabli il-proposta skont il-regola 642 fuq il-value eh, added tax tal-2006 wieħed wieħed nejn tal-Kumitat Ikon. Dan il-Kumitat issa ġinformani ma tistax tirrakkomenda li l-proposta ċi miftuħa l-ferma. Allora jena nikonsidra li l-proċedura ġiet konkluża. Il-Komitat tassu intern eh,